Titu, Is-sessjoni li jmiss hija dik ta' għada 12 ta' Settembru u aħna ser nibdew fid-9 ta' filgħodu. L-aġenda ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-seduta tal-lum hija aġġornata. Nixtieqilkom